Mm, jisi president eh, ta' parlament u dawn huma kollha kwestjoni mistoqsijiet importanti ferm u importanti ħafna jkollna biss għal din it-traġedja li seħ fiġ-Ġappun u eh, ingrazzjali lil kull min kien hawnhekk ukoll biex jagħmel mistoqsijiet. Grazzi.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 Sinjuri, jinnna flimkien mal-kollega tiegħi l Lazlo Andor, id nippreżenta id-deċiżjoni li ħaddet il komissjoni biex nirrappreżentaw għafażlit għal strateġiji ehm, ta' integrazzjoni għal Roma, għal ċittadini Roma, għal Roma u dawn huma strateġija nazzjonali. Din issa kja kustjoni li tassew saret ċentru ta' attenzjoni fl europa L-Unjoni Ewropea um, Tata disposizjoni ta' membri firxa sħiħa ta' strumenti legali biex tindirizza s-sitwazzjoni tar-Roma. U aħna wkoll għandna firxa sħiħa ta' għanna bażi legali fuq inqas ta' diskriminazzjoni u moviment ħieles u strategija ta' tkabbir. Iżda huwa ċar ferm li fuq livell ta' ekonomija u l livell soċjali l-immarġinizzazzjoni ta' dan ir-Roma għadem u din mhix xi ħaġa li ħansaw naċċettaw jew laqas mhijiex ħaġa sostenibbli fl-Unjoni Ewropea ta' 21 sek, seklu 21. Il-Parlament Ewropew bla appoġġ kollu minn firxa sieħa politika nixtieq nisħaq fuq għadi u ġibdu ħafna l-attenzjoni tal-importanza tal-integrazzjoni tal-Roma tal integrazzjoni tal roma permezz ta' regolament illi aħna minnix għaddotajnija dwar strategija ta' Roma nix ningrazzjaw nek il-rapporters Njura Ġarroka tal-li eh, għamel xogħol tajjeb ħafna. Dawn huma strateġija ma meħtieġi fuq livell nazzjonali kif ukoll livell Ewropew naħna rridu naqdu l-isforzi tagħna u nsaħħu kol sforzi tagħna biex nkissru d diskriminazzjoni kontra Roma u naċċertaw illi dawn ikomplu jgawdu mid-drittijiet li għandu kull ċittadini ħorġ dawn fil-fatt huma ċittadini Ewropej. Jina meta nejtek għet qed u kol dwar il-proċess li jimsi jimxi f'żewġ direzzjonijiet. Li fisser ikun hemm xi tibdil ta' kultura tal-maġġoranza ta' ċittadini Ewropej kif ukoll tal-membri tar-Roma. Aħna nħob nafu li mħtieġa għal din il-politika u effettiva u li tiġi implementata kif suppost. Aħna għanna bżonna l-approċ komuni integrat u nafu li l-responsabilità u l-lini għall-integrazzjoni tal-Roma u fidejn l-istati membri aħna u koll narfu li s-situazzjoni tal-Roma hija differenti ħafna dvarjament minn mistat membru għalli liħor u għalek eh, il-Komissjoni deċidiet illi tressaq għafas Ewropew biex t sensati membri kunu jistaw jaħdmu proporzjon ma' sfida li jumu stessi du jelbu. Il-grupp ta' ħidma Roma li deda xogħol f'Settembra sa' Deċembru il sena li għaddiet Wurina maċċar illi ħafna drabi ma jistimix qed isiru biżejjed il-23.6 biljun euro illi huma disponibbli fil-fondi strutturali mhumiex qegħdin jiġu użati kif suppost. U huwa biss fil-fatt 100 miljun ta' dan il-flus li ġi allokat għal attivitajiet ta' Roma speċifiku huwa biss 70% ta' mezzi għal għajnuna teknika li ħad tkun importanti f'ħafna stati membri minn daw ma ntużax. Allura l-miżuri li għanna fisseħ mumiex bizzejed. Irridu issa naċertaw il politika lokali, reġjonali u nazzjonali fukaw fuq il-ħtiġijiet tar-Roma. Mod ċar speċifiku. Aħna fil-qafas tagħna qegħdin nifukaw fuq erba' kwistjonijiet ewlenin. Edukazzjoni, impjieg, saħħa u djar. Nridu l-Unjoni Ewropea kif ukoll is-27 stat membru li jimpenjaw ruħhom biex jalqu l-vojt li jeżisti u li jifukaw fuq dawn l-erbanijiet li għanna. B'miżuri li huma mirati, biżejjed fondi biex dawn isiru. Aħna rridu l-Istati membri kollha jibnu dawn l anijiet fi strategiji eżistenti tar-Roma tagħhom meta jizisti u jew kella jiżviluppaw strategiji tar-Roma meta m'għandhomx wieħed li jkopri il-perjodu tal-2020 u biex nivvalidaw jekk dawn l-isforzi laħqu l-għanin tagħhom aħna rridu monitoraġġ regolari u għalhekk il-affass tal-Unjoni Ewropea jwitti il-triq għal sabiex wieħed ikun jista' jibgħat kompli jibni fuq dan. U aħna rġan ċertaw din l-istrateġija tar-Roma u kriterji kollha involuti huma metqa u li l-flejjes li huma intiżi għal dan il-lan jilħaq min għandu jilħaq u illi ikun hemm passi ċari il-qoddim rigward il-twettiq ta' dan il-miri tal-integrazzjoni tar Roma. Ħajkun hemm rapporti annwali fuq il-progress biex integraw dawn il-poplu tar Roma fi stati membri u li nipprovdu il-qafas biex ikun hemm għaqda fuq kull livell ma' kull min hu interessat. Aħna naraw il-popolazzjoni in ġenerali tar-Roma u dik tar-Roma mod partikolari biex dawn ikunu jistgħu mitemmu l-skużjoni tal-miljoni ta' ċittadini li aħna issa ma nistgħux naffordjaw illi jkomplu sejri nekker. Il-Kommissarju Reding. Grazzi l-Kommissarju Reding, issa il-Kommissarju Andor. President, ġis membri l-situazzjoni soċ-ekonomika ta' Roma hija fil- fuq qudiem tal-leġenda tagħna. Xalli għadda dottajna rapporti jaroka dwar l-inklużjoni tar Roma, l-lum dottajna komunikazzjoni dwar affas tal-Unjoni Ewropea għal koordinament ta' strateġiji nazzjonali dawn jikontribwixxu għad dibattitu marbut ma' Roma u ser ikun importanti wkoll biex iġu adottati konklużjonijiet li jmiss fil-19 ta' Mejju li ser jindirizzaw l-integrazzjoni tar Roma. Dan id-dokumenti jitkellmu dwar il-determinazzjoni politika tal-Unjoni Ewropea biex tindirizza s-sitwazzjoni ta' miljuni ta' Roma li qed isofru minn esklużjoni ekonomika u soċjali. Jiena nixtieq nitkellem dwar tliet punti ewlenin hawnhekk l-ewwel net il-Kummissjoni stabilit Affas tal-Unjoni Ewropea għal strateġiji nazzjonali għall integrazzjoni tar Roma hija taraf responsabilità tal-Istati membri biex huma jfasslu jimplementaw l-istrateġiji marbuta mal-integrazzjoni tar-Roma ja tisħaq ukoll dwar it-twemmin tagħha l-Unjoni Ewropea ma tistax tittollera razzizmu, xenofobija, diskriminazzjoni u esklużjoni soċjali tar-Roma. L-Unjoni għandha obbligu morali u politiku biex tappoġġa l-Istati membri fl-isforzi tagħhom kollha bil-politika li hija għandha u l-istrumenti li għandha U għalek dan wassani għattini punti għaj. Kif taf l-Unjoni qablet dwar strategija komprensiva għall-izvilup tal-modell ekonomiku u soċjali Ewropew b'mod bilanċat. L-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabir sostenibli u inklusiv hija l-aħjar kuntest politiku biex nindirizzaw dawn il-problemi li qed jiltaqgħu magħhom ir-Roma. Aħna jridu nħadnu l-għanijiet tal-Ewropa 2020, l-inizjattivi ta' prominenza u kol l-istrutturi ta' rapportar dak għandu xieqsam Roma. Il-messagġ ewlieni hawnhekk huwa li jekk niskludu mill ta' ċittadin tal-Unjoni Ewropea mill-ħajja soċjali ekonomika mhix ħaġa qrija mhix ħaġa sostenibbli u lanqas hija xi ħaġa inklusiva. M'għandniex skużi biex neskludu lil Roma. Ma rridux nibqgħu neskluduhom fl-Ewropa li rridu ngħixu fiha aħna. Mod partikolari l-anijiet għall-impjigi tal-Ewropa 2020 għall-edukazzjoni huma benchmarks ewlenin biex inkejlu il-progress fl-integrazzjoni tar Roma, il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni dwar ir-Roma tidentifika erba oqsma li huma ta' importanza strateġika biex aħna nerbu l-esklużjoni tar Roma. Dan huma dawn li ġejjin. Aċċess għall-impjigi, id-distak bejn ir-rati tar Roma u dawk mhux Roma. Irridu nindirizzaw ma kemm jista' jkun, irridu niksbu l-għanijiet tal-Europa 2020, jekk ma nagħmlux dan mhux ħan iksbuhom. Aċċess għall-edukazzjoni, tfarru ma kolla jrid tkollhom aċċess għall-edukazzjoni ma jridux jiġu faċċati mis-segregazzjoni. it ma kolla kollha jridu itemmu l-iskola primarja bħala xi ħaġa minima, aċċess għall-kura tas-saħħa jekk innaqsu distak fis-saħħa bejn dak li huma Roma dok li mhumiex Roma, l-Istati Membri jridu jagħtu aċċess lil Roma taħt l-istess kondizzjonijiet pal bqija tal-popolazzjoni. Aċċess għal housing u servizzi essenzjali meta is-sitwazzjoni tar-Roma tkun aktar qar mill-bqija tal-poplu dan għandu jinkludi wkoll aċċess għall-ilma elettriku fost l-oħrajn. In-nuqqas ta' approċċ integrat għandu impatt negattiv fuq l-integrazzjoni ġenerali tar-Roma fis-soċjetà u iwassalhom biex huma jispiċċaw fil-faqar. Tillet net l-Unjoni Ewropea trid tagħmel dak illi hija qed tipritka. Hija qed tistabilixxi dan il-qafas multianwali u ser jiġi segwit minn proposti dwar il-fondi strutturali. Jiena naħseb il-fondi strutturali irridu nġibuhom f'konformità mal istrateġija Ewropa 2020 dan japplika wkoll għall osma ta' politika li jiena responsabbli minn mod ġenerali l-impjiegi u l-inklużjoni soċjali u japplika wkoll għall-integrazzjoni soċjoekonomika tar-Roma strumenti finanzjari tagħna jridu jsiru aktar effettivi. Din hija mira ewlenija li jasar niqafaw hawnhekk biex inkun nista' nisma' il fem tagħkom u nwieġeb xi mistoqsijiet li jista' jkollkom. Grazzi tassew. Grazzi lill komissarju Andor. Issa fisem il-Kunsill il-Ministru Giori. Kjoġbok. Grazzi President. Signora President, Commissari, ser inkompli bl-Inglis. Presidenza Ungheriża tilqa l-komunikazzjoni dwar koordinament ta' strategija nazzjonali e integrazzjoni tar-Roma minn tal-Kommissjoni. Nixtieq nesprimi l-gratitudni u l-apprezzament tiegħi mhux biss għall-ħidma kollha li kien hemm imma wkoll għal dedikazzjoni kollha tal-Kummissarju Redding, il-Kummissarju Andor dawk kollha li kollaboraw biex aħna għamilna din il-kisba kbira. Il-prezentazzjoni ta' din il-dokument strateġiku aħna minna pass il-qoddim kbir biex niksbu wieħed waħda mill-prioritajiet tal-Presidenza Ungeriża jiena konvinta illi dan ser ikun kontribuzzjoni kbir, din ser tkun kontribuzzjoni kbira għat titjib ta' situazzjoni soċjali u ekonomika ta' Roma fl-Ewropa. Flimkien mar l-rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-Istrateġija Ewropea l-inklużjoni ta' Roma skont ir-rapport tal-Onorevoli Jaroka. Faqar estrem diskriminazzjoni u marginalizzazzjoni qed ikomplu joħolqu problemi għal bosta persuni Roma fl-Ewropa, u għalek wasal iż-żmien biex intejbu s-sitwazzjoni ma nistgħux ngħidu li din hija l-problema tagħhom u mhux tagħna Apparti minn hekk in nies ma nix nikkonsidrawhom bħala problema imma opportunità. Minħabba s sitwazzjoni demografika u ekonomika ta' bħalissa fl-Ewropa l-promozzjoni tal-istatus ekonomiku soċjali tar Roma jista' jiftaħ għal aktar riżorsi umani u għalhekk jikkontribwixxi għat kabbir ekonomiku fuq meda twal ta' żmien. Il-Presidenza Ungerisa dejjem emnet illi Apparti il-ġlida meħtieġa kontra diskriminazzjoni, taħlita politika ġdida hija meħtieġa hemm bżonn ta' tliet elementi ewlenin impjiegi, edukazzjoni u djar housing. Azzjoni integrata hawnhekk flimkien ma' monitorat xira kif qalet il-Kommissjoni jekk jiġi segwit tajjeb mill-Istati membri sejrin nagħmlu differenza, Sejri jagħmel differenza l-isforzi tal-Istati membri ser jgħinu wkoll biex aħna niksbu l-anijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020 miżura l-inklużjoni soċjali tar-Roma jistgħu jiġu integrati f'ħafna oqsma tal-politika. Issa jidher li huwa rikonoxxut illi miżuri illi jiġu koordinati fuq livell Ewropew jistgħu joħolqu sinerġija u valur miżjud. X'inhu l-pass li jmiss? Il-Presidenza Ungeriża għandha lan illi tippreżenta u tiddiskuti il-komunikazzjoni fis-7 u fit-8 ta' April ġewwa Budapest u ser ikun hemm iż-żewġ kummissarji preżenti nistidinkom li tkunu hemmhekk jekk intom interessati. Il-Kunsill ser jindirizza dan mod orizzontali fil-Kunsill tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni fit-12 ta' April u mbagħad il-Kumitat EBSCO fit-19 ta' Mejju u kun hemm l-adozzjoni tal-konklużjonijiet tal-Kunsill. Ser naraw illi se jiġi ppreżentat ukoll ir-rapport fit-23 ta' Mejju. Nittamaw illi dan kollu jiġi mill-uħ mill-Kunsill Ewropew ta' Ġunju. Iżda ovvjament dan għadu biss il-bidu, ser ikun biss il-bidu. Hemm bżonn ta' azzjoni koordinata biex inkunu ta' bilħaq nistgħu ngħinu lil din il-minoranza Ewropea. Grazzi. Grazzi.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 Kummissarji, Sinjuri. Signora Jaroka, aħna grati ħafna lejk għalli xinti għamilt passi kbar lejn implementazzjoni tal-istrateġija ta' Roma fit-8 ta' April, ġifiri il-ġimma, aħna ser namlu ser infakru l-jum internazzjonali ta' Roma u qed norganizzaw il-laqa tal-pjattaforma tar-Roma għal ħames darba. U dan l-avveniment se norganizzaw ġewwa l-Ungerija u għapjaċ il-kbir tagħna. Dawn huma passi importanti l-qudiem. Issa l qafas Ewropew jappella biex ikun hemm koordinazzjoni tal istrateġija nazzjonali u wkoll irridu jikkoordinaw l-awtoritajiet lokali tagħhom. L-Unjoni Ewropea hija tappella l-pjantazzjoni bħal dan biex tiżgura illi Roma ikunu aktar integrati fil-ħajja ta' kuljum ġewwa pajjiżhom f'Ġunju fil-laqa tal-kapiet ta' stat u ta' gvern l-istrateġija tar Roma sejra tiġi diskussa u ser ikun bil dwarha. Mbagħad ser tiġi implementata mill-punt di vista ta' drittijiet umani dan huwa Din waħda mill-ikbar problemi li qegħdin niffaċċaw. Naħseb li responsabilità tal-Istati membri li huma jgarantixxu drittijiet tal-bniedem li għaċ-ċittadini kollha tagħhom biex huma jkunu jistgħu jgħixu ċertu dinjità. L-Unjoni Ewropea tista' tipprovdi qafas imma l-Istati membri dan jiridu jsaħħuh bil-kontenut. L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea dwar ir-Roma hija xi ħaġa minima Hija inqas ħaġa li nistgħu nagħmlu. Iżda jiena konvint illi din hija kwistjoni illi se tmur lil lin mid-differenzi politiċi u li lin minn termini u affarijiet politiċi u parlamentari biex bekk aħna nkunu nistgħu nindirizzaw il-kwistjonijiet ta' faqar illi qed jgħixu fih dawn in-nies u l-kwistjonijiet kollha marbuta mal-esklużjoni. Jien nixtieq ninsisti dwar punt partikolari. L-indikaturi ekonomiċi huma meħtieġa għal dawn il-gruppi, mhux biss indikaturi etniċi. Id-drittijiet tal-bniedem u drittijiet fundamentali wkoll huma meħtieġa. Aħna rridu dejjem niġu mexxija mill-trattament ugwali. Irdu niżguraw illi l-iżvantaġġi ta' Roma u mhux ta' Roma jiġu indirizzati. Dan il-programm sejjer ikun suċċess. Biex ikun suċċess dak kollha affettwati jridu jiġu involuti. L-NGOs, organizzazzjonijiet ta' Roma. Kulħadd irid jiġbed l-istess ħabel. Din m'għandix tkun kwistjoni illi għamħadna bissa raġunijiet politiċi u lanqas biex nwaslu għal xi breżat għal xi stigmas jew inkella biex nagħtu l-ħtija lil xi ħadd għal reati kollettivi jew għal reati jew responsabiltajiet kollettivi. Ma rridux noqogħdu nsibu il-vitma hawnhekk li mhix ħaġa aċċettabbli. Nittamaw li l-kwistjoni tar-Roma tiġi indirizzata matul il-Presidenza Ungeriża din hija waħda mill-prijoritajiet tagħna u nittamaw li summit ta' Ġunju jadotta din l-istrateġija. Nixtieq inħeġġeġ lill-kollegi biex jappoġġaw dawn il-programmi, grazzi. Grazzi, fisem l-essendi l-onorevoli Flasikofa Benova 3 minuti. Grazzi, signor President, signori Kommissari. L-ewwel net nixtieq nifraħilkom ta' dan il-qafas il-ġdid jiena sodisfatta ħafna illi wara li il-Parlament Ewropew ilu jappella l-Komissjoni fl-aħħar resqed eh, din l-istrateġija wasal iż-żmien li dan isir għaliex is-sitwazzjoni qed isir dejjem aktar serja. Ħafna nisa u rġiel Roma fl-Unjoni Ewropea m'għandhomx biss kondizzjonijiet ta' il mhux ta' dinjità imma eh, din naraw illi il-protesta tal-milixa li kien hemm fl-Ungerija hija prova ta' din il-biża illi hemm Nixtieq nikkritika xi ħaġa, is-sitwazzjoni waħda urġenti iżda jiena ma nistax naċċetta d-deċiżjoni tal-Kummissjoni illi ma tikkonsultax il-partijiet interessati meta jaħejjed dan il-qafas. Ja mux mhux tas-soltu illi minnaħa eh, dan il-qafas jisħaq dwar l-importanza tal-kooperazzjoni ma' soċjetà ċivili għal pjattaforma Ewropea l-inklużjoni ta' Roma iżda fl-istess waqt il-Kummissjoni ma konsultax li Roma stess jew inkella l-NGOs Dwar il-kontenut jiena naħseb illi il-qafas huwa riżultat pożittiv, riżultat tajjeb. U l-Kummissjoni ta' tifsira tal-kompetenzi fir rigward ta' din il-problema pan-Ewropea iżda l-kompetenzi ewlenin għadhom tal-Istati membri u importanti illi l-Unjoni Ewropea tikkoordina l-istrateġiji nazzjonali u tiżgura li kun hemm monitoraġġ ta' dawn l-istrateġiji. U għalhekk huwa ewlieni wkoll illi insemmu l-monitoraġġ tal-istrateġiji nazzjonali u naraw hekk għandhom l-istess għanijiet bħal l-istrateġija Ewropea. F'dan ir-rigward jiena naħseb li l-Kummissjoni mhijiex ambizzjuża biżejjed. Il-Kummissjoni rid kollha approċċ aktar ħares dak li għandu x'jaqsam l-istennijiet minant l-istati membri. Hemm erba' oqsma ewlenin l-edukazzjoni, l-impjiegi, l-kura tas-saħħa u l-housing id-djar għar-Roma flimkien ma' kollegi mill-grupp politiku tiegħi meta aħna zorna l-komunitajiet ta' Roma fl-Ewropa aħna rajna illi dawn huma loqsma ewlenin illi jridu jittejbu iżda iridu nisħu illi dawn il-miri jissemmew ukoll fil-programm ta' deċenju tal-inklużjoni ta' Roma wasal iż-żmien illi nimplementawhom dawn il-miżuri. Jien nixtieq inżid ma' dawn loqsma, nixtieq inżid qasam ieħor Iġifiri, niġildu mux biss diskriminazzjoni imma u koll l-espressjoni ta' razzismu verbali u fiziċi jiena nishtiq nitkellem kol dwar il-kustjoni tal-finanzi, task force tal-kummissjoni għalet illi l-istati membri għandhom nuqqasijiet gbar dak li għandu xaqsam l-użu tal-fondi tal-Unjoni Ewropea u għalek il t tittiżgura illi tfassil tal-fondi tal-Unjoni Ewropea biex wieħed ikun jista' jieħu l-fondi ma jkunx hemm wis proċeduri burokratiċi u l-flejjes allokati ta' bilħaq iwaslu għal biex jilħqu l-anijiet li ġew stabiliti biex jilħquhom. Nixtieq nifriħilkom, nixtieq ngħid illi nittama li dan il-qafas, dan il-programm ġdid ser wassal riżultati pożittivi li inna l nittamaw illi jinkisbu Onorevoli Frasikova Berikova, hemm talba minant is-sur Obermajer għal Blue Card. Taċċetta jekk jogħġbok, Onorevoli Obermajer. Grazzi tal-li permetti li nistaqsik mistoqsija, Signora Frasikova. Jina żgur illi inti taf illi il rapport jgħid illi l-istati membri għandhom ħallsu xi sanzjonijiet jekk huma ma' kunux f'konformità mal-standards li hemm fir-rapport jekk ma jsegwux mal-istrateġija, x'in il-pożizzjoni tiegħek dwar il-fatt li l-istat membru forsi ser ikollu jħalla sanzjonijiet. Jekk ikun hemm xi nuqqas li tfal immorru eh, jattendu l-iskola primarja, l-edukazzjoni primarja hija parti integrali, hija xi ħaġa mandatorja fil-liġijiet tal-istati membri. U għalhekk l-istati membri ser ikollhom iħallsu sanzjonijiet jekk it-tfal ma jmorrux ma jattendux l-iskola primarja, ma taħsibx li dinja xi ħaġa li għandhom jindirizzaw għal ġenituri mhux l-istati membri. Grazzi tal permet tal-mistoqsija jiena nixtieq ngħidlek illi jiena favur id-drittijiet imma jina wkoll favur illi wieħed jaqdi dmiru jimxi mal-obligi tiegħu ovvjament il-ġenituri għandhom jieħdu ħsieb li tfal tagħhom imma jiena nemmen l-istati membri għandhom biżejjed odod biex jippermettu li attivitajiet bħal dawn isiru huma ma se jiġu kastigati minħabba il-problemi tal-ġenituri, ħtijiet tal-ġenituri u ma ma jkunux iridu jibgħatu l-tfal tagħhom l-iskola. Grazzi fissem l-għalde l-onorevoli Ilċef għal żewġ minuti. President. Jina u koll nishtiq nir-ingrazzja l-Sinjura Jaroka u rappresentanti tal-Komissjoni tal kunsilu tal-Presidenza Ungeriza. Nishtiq nir-ingrazzjom tal-impenji tagħhom huma impenji ta' sew importanti. Meta ħna tkellimna dwar l-integrazzjoni, nitkellmu dwar l-integrazzjoni ta' Roma ma rridux ninsew illi aħna qegħdin nitkellmu dwar waħda mill-akbar problemi fl-Unjoni Ewropea. Ma nistgħux insolvu din il-problema permezz tal-fondi marbuta ma' liġijiet kontra diskriminazzjoni u nkella permess ta' programmi li jrawmu l-kuxjenza u kampanji li għajmu kuxjenza. Nistaw insolvu din il-problema biss permess ta' taħlita ta' dawn l-approċċi kollha u approċċi oħrajn. U jekk ikun hemm irrida politika wkoll, l-Unjoni Ewropea llum qed tiffaċċa 12 il miljun persuna Roma, l-bqija tal-nies illi ma jemnux ma, jridux jifmu li Dawn mhumiex nies Bulgari, Slavi, dawn huma Ewropej li għandhom l-istess drittijiet u dmirijiet imma għandhom opportunitajiet limitati. L-istituzzjonijiet huma komplikati u ma nistawx nserħu moħħna fuq attitudni illi maċċawn valura jom. L-istrateġija tista' tkun ta' suċċess jekk ikun hemm inizjattivi azzjonijiet integrati min-naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati membri. Aħna rridu ngħidu illi f'xi stati membri l-arfin dwar ir-Roma mhuwiex tajjeb biżejjed. Hemm xi każijiet fejn wieħed ma jafx ħafna dwar ir-Roma u għalhekk aħna irridu noqogħdu attenti li ma naqbdux din il-bomba u mmexxuha kull imkien fl-Ewropa. Għaliex ir-Roma mhux se jibqgħu dejjem fil-ghettos tagħhom jew kella fil-pajjiżi fejn huma twildu il-qalba tal-istrateġija ambizjuża tagħna għandha tkun sforz biex aħna nedukaw l roma irridu niżguraw li kunem inklużjoni ta' tfal Roma fis-sistema edukattiva. Irridu naraw li żgħażagħ ikollhom kwalifiki biżejjed u l-adulti kunu jafu jikbu jaqraw. Ma nistawx nibqaw nistennew illi Roma ser jibqaw jiexu ġewwa pajjiżhom u noqogħdu biss nitfgħu il-flus bla doċ fid-direzzjoni ta' din il-problema. Grazzi. Grazzi fisem il-ħodor l-Onorevoli Flotra għal żewġ minuti u nofs. Grazzi, Signora President. Ovvjament, hija aħbar tajba illi issa qed nisimgħu li għandna qafas Ewropew illi ser jobbliga lill istati membri biex huma jinformawna dwar l-istrateġija tal-inklużjoni tar-Roma minn issa sal-aħħar tas-sena. Dawn l-istrateġiji ser jiġu evalwati mingħand il-Kummissjoni Ewropea imbagħad fi żmien sena aħna ser ikonna dibattitu ieħor dwar dan, jiġifieri illum qegħdin innidu roadmap u dan ser jippermetti biex hemm IPs, soċjetà u istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea jiżguraw illi huma jkunu jafu x'qed jiġri iżommu għajnejhom fuq l-affarijiet li qegħdin nitkellmu dwarhom. Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tadotta ċertu kummenti li aħna minna ċertu punti li għamilna fi rapportana l-involviment tal-Aġenzija tad-Drittijiet tal-Bniedem pereżempju. Jiena naħseb illi din l-Aġenzija u rridx issarraf, un hemm il-kooperazzjoni mal-Kunsil tal-Ewropa dwar il-medjaturi. il medjaturi għat-taħriġ tal-komunità Roma u naħseb li dawn huma importanti jekk irridu li l-proġetti tagħna jirnexxu wkoll lil mill-frontieri. Umbagħad irridu naraw il-kwistjoni tar Roma minn pajjiżi terzi u hemm il-kwistjoni ta' tkabbir, id-dimensjoni ta' tkabbir. Ir-rapport jindirizzah. Il-kwistjoni tal-indikaturi komuni li għandna nsibu biex ikonna mekkaniżmu ta' evalwazzjoni dawn kollha dawn il-punti kollha nilqawhom. Iżda hemm xi distakki. Naħseb illi ma tajniex bizzejet attenzjoni l sem ta' Roma li l-in mill-frontieri rridu ninvolvu għan fit fassil tal-proġetti fl-implementazzjoni tal-proġetti fl-evalwazzjoni tagħhom. Għanna tkellimna dwar il-konsultazzjoni iżda naħseb li aħna irridu ninvolvu għom l Roma. Għalix hemm esperjenzi tajbin fl-Ewropa u aħna rridu nitalmu minnhom Irdu nieħdu li nistgħu minnhom. Imbagħad hemm il-kwistjoni ta' non-diskriminazzjoni li tinsab ferba setturi. Kien ikun aħjar kieku kellna paragrafu kieku eh, paragrafu li jiffoka fuq il-ġlieda kontra diskriminazzjoni u l-vjolenza kif ukoll l-aċċess tar-Roma għall-ġustizzja. aċċess għal ġustizzja drittijiet fundamentali dawn kollha mhumiex trattati b'mod speċifiku. Naħseb li dan huwa nuqqas jadju fija fit-test tal-Kummissjoni. Aħna tkellimna dwar il-medjazzjoni, programmi li nidih il-Kunsil tal-Ewropa. Jina soddisfatt li l-Kummissjoni tkellme dwar dan, imma forsi stajna tkellimna wkoll dwar il-linji gwida illi pubblika l-Kunsil tal-Ewropa. Għaliex imbagħad dan seta' jiżgura illi jkollna l-informazzjoni kollha disponibbli meta nevalwaw il-strateġiji nazzjonali seta tagħti ċertu valur miżjud. Issa l-Kummissjoni għandha ħafna xogħol x'tagħmel, it-task force titkompli għaddejja bil-ħidma tagħha biex tiżgura illi l-istati membri jħossu l-pressjoni fuqhom, pressjoni li tagħmilhom il-Kummissjoni, soċjetà ċivili u l-istituzzjonijiet lokali biex niżguraw illi huma jimplementaw b'mod effettiv dawn il-linji gwida. Grazzi. Grazzi fisem Li sijar l-Onorevoli Kirkop għal minuta. President Komissari, din il-proposta hija opportunità biex nintegraw aħjar ir-Roma fl-Istati membri. Biex nsibu modijiet kif nistgħu nagħtu lir-Roma opportunitajiet indaqs bħal bija ta' ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea l għanew l-inta programm irrid ikun illi niksbu drittijiet bażiċi għal dawn in-nies kollha iżda jiena wisq nibża illi għal boħra din l-aġenda mimlija b'ħafna piżijiet u komplikata wisq musser nkunu nistaw insegwa din naraw illi il-istati membri rridu jirrispettaw l-obbligi tagħhom dak li għandu xaqsam edukazzjoni l-impjiegi, il-housing u s-saħħa. Iżda dan jista' jkun detrimentali biex l-Istati membri jaraw x'inhu l-politika, x'inhi l-politika tagħhom f'dawn l-oqsma. Nittama li din l-istrateġija twassal era ġdida fil-mod kif l-Unjoni Ewropea tindirizza din il-kwistjoni. L-ewwel qabel kollox għandha tisma' lil Roma. Il-programmi kienu wis komplikati u ma waslux għandha dawk li aktar għandhom bżonn lajnuna f'għaxar snin ma tantx inkisbet sustanza fil-verità. Nittama l-Kummissjoni issa tiffoka fuq kif tista' tissemplifika l-proċeduri għall-aċċess tal-fondi tal-Unjoni Ewropea u kif tista' tagħmel monitoraġġ tevalwa tal evalwa u timplementa l-programm tagħha lek l-Unjoni Ewropea fuq il-flejjes f'dan il-qasam. Mela allura trid fuqhom il-flejjes tagħha b'mod aħjar, grazzi. Grazie per il gruppo. Grazie al GUE Anna l'Onorevoli Ernst. Zewġ minuti. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auf der einen Seite ist es gut, dass es eine Grazie, Signora President. Naħseb hija xaġa tajba illi se jkollna qafas ta' strategija għal rom izda minna għal-ohra, Jiena se jkolli nħabbar xi ħaġa eh, iktar negattiva għaliex il-Kummissjoni għandha il-proposti tagħha u dawn imorru pass lura minn dak li aħna ddiskutejna hawnhekk u marrom innifisom. Aħna ridna miżuri ċari għabbażi ta' għanijiet dan huwa dak li xtaqu rom. Mhux biss kwistjoni ta' sanzjonijiet jekk eh, ma jsirx dak li hemm semmi fl-istrateġija u allura għalrek ma sanzjonijiet m'hemmx il-natura vinkolanti ta' din il-ħaġa kollha. Aħna bilna konna illi l-aspetti kollha rridu jitqisu. Allora xi trid tagħmel il-Kummissjoni? M'hemmx eh, il-partipazzjoni tar-rom infushom fl-aspetti kollha fit-teħid tad-deċiżjonijiet u dan u koll anki fl-implementazzjoni tal-anijiet, memx u koll eh, il-natura tal-ġeneru koll involuta u għallura ma nix edin u koll nitkelmu dwar il-ġlida li tmu il-ġlida kontra sentiment li huwa kontra l-istess Roma. Jina hawnhekk insaqsi il-kawża ta' dana kollu wara kollu huwa sentiment li huwa kontra Rom, jiena naħseb li jekk każ, sinjuri, aħna allura pala grupp kritiċi ta' din il-komunikazzjoni nittama il-komunikazzjoni tiġi emendata. Grazzi. Issa għanna l onorvali Borghesi għal minuta, grazzi President, jina xettiku iżda nista' nkun favorevoli għal pożizzjoni biex bekk aħna neħu diskriminazzjoni, marġinazzjoni Eh, fejn ovvjament ikun hemm eh, pożizzjoni deċiżiva tal-Kummissjoni biex hija tikkontrolla l-imġiba tal-Istati membri. Iżda meta aħna nisimgħu dwar kontroll jiena eh, xorta nifhem kif m'hemmx spjegazzjoni għal sitwazzjoni fil-Lussemburgu fejn nomadi jistgħu jsibu forsi post fejn jgħixu f'pajjiżi Franza iżda Eh, fil-Lussemburgu hawnhekk dawn il-kampijiet huma projbiti. U allura fil-pajjiż tal-Kummissarju Redding naraw li dawn in-nies ma jistgħux ehm, iwaqfu il-kamp eh, tagħhom. Ehm, jekk intom taraw korrier della sera tal-lum taraw aħbar dwar ġenitur, eh, nomadu illi ġi arrestata li bih it-tifla tiegħu. U dawn kienu sejbija għal prostituzzjoni. Eh, oħrajn jibatu tfal tagħhom jagħmlu affarijiet oħra u ma ġenituri illi ma jibatuhomx l-iskola minkejja l-isforzi tal-awtoritajiet. Ejja nitkellmu dwar dawn il-problemi. Ejja ovvjament ma nkunux eh, ejjew nifukaw fuq dawn il-problemi, problemi li qed jorriġinaw wara kollox minn rom infushom. Grazie. Grazie. Bekk nalqu dan il-punt. L-ordine del giorno. Skont l-agenda tagħna għandna rapport tas-Sur Fernandez